U issa nistgħu nimxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Issa qabel nagħmel dan għandi żewġ eh, avviżi. Skont artiklu 216 paragrafu 4 tal-regoli tal-proċedura nista' ngħidilkom illi kien hemm xi korrezzjonijiet il-bira fil-ħamsa u l-plenarja ma, ma kienx hemm talba għal votazzjoni fil-plenarja. Allura eh,